għamlu dan iċxol mill-aktar fisa biex bekk fl-aħħar net sistema ta' l-Europea Komuni. Grazie. Grazie signor. Grazzi, signor Kummissarju. Issa ngħaddu għal punt li mes miżuri immedjati tal-Unjoni Ewropea b'appoġġja l-Italja u stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea li huma affettwati bil-flussi migratorji straordinarji. Naddi l-mikrofonu mal-ewwel il-Kummissarju Cecilia Malmström. Grazzi Sur President, onorevoli membri, grazzi ta' dan id-dibattitu fuqtu dwar situazzjoni illi jistħu illa l-attenzjoni kollha tagħna. Il-Kummissjoni qed issegwi s-sitwazzjoni mill-qrib. U il-Frontex batu żewġ esperti fuq il-post. Madwar 5500 migranti mit-Tunezija huma rapportati illi waslu fi xtut Taljani f'dawn l-aħħar jiem. In-numru naqas xifti f'dawn l-aħħar 24 sija. Dawk li qed jaslu ma l-iktar irġiel fit-tletinijiet għandhom madwar tletinijiet imma hemm 34 mara u 108 il-tifel u tifla. Hemm 27 nies illi traffikaw lil dawn l-immigranti. In-nies illi qegħdin jaslu l-Italja qed tipoġġu ħafna pressjoni fuq il-faċilitajiet mod partikolari ġewwa Lampedusa diġà Is-sibt li għadda aħna kellna kuntatt mal-Ministeru tal-Intern tal-Italja. Aħna wkoll irċevejna ittra issa rikjesta formali għall-assistenza mill-Unjoni Ewropea. Aħna lesti li ngħinu lill italja u lit tunezija Din hija kwistjoni importanti għall-Unjoni Ewropea kollha u mhux kwistjoni bilaterali biss anke qabel l-aħħar żviluppi l kummissjoni flimkien mal-Frontex bdiet tidentifika u tara x'nistgħu nagħmlu fuq medda qasira u medda medja ta' żmien. Ir-rispons komuni tal-Unjoni Ewropea jrid ikun imsejjes fuq il-prinċipju ta' solidarjetà Ewropea bejn l-Istati membri u aħna lesti li ngħinu lill-Italja. Iżda l-approċċ tagħna jrid ikun wieħed ibbażat fuq solidarjetà mat Tunezija u tranzizzjoni demokratika tagħha dan. Esprimietu il-baronessa Eshtin Metija il-bieraħ żaret l-awtoritajiet ta' Tunezija ġewwa Tunes u offritilhom appoġġ politiku finanzjarju wkoll. Biex nejnu l-Italja taħt dawn ċirkostanzi aħna identifikajna serje ta' miżuri konkreti kif ukoll assistenza finanzjarja li tasal malajr. Aħna l-esti illi nimmobilizzaw assistenza straordinarja taħt il-Fond Ewropew tar Refuġġjati għal-2011 għappart il-fondi li huma diġà allokati għall-Italja dan għandu jkopri l-pagamenti pereżempju għall-infrastruttura, akkomodazzjoni, għajnuna materjali, kura tas-saħħa, assistenza soċjali, counseling fil-proċeduri ġudizzjarji u għajnuna u kol tal-marbuta mal-lingwi. Nistaw nimmobilizzaw fondi illi ġejjin mill-Fond Ewropew tal-Frontieri. Apparti minnek l-Italja tista' tistaqsi l-uffiċċju l-ġdid għall-azil ġewwa l-Belt Valletta biex jibatu timijiet ta' appoġġ eh, għall-awtoritajiet nazzjonali qegħdin jindirizzaw ir-rikjesti ta' ażil tista' titwaqaf ukoll operazzjoni konġunta ta' Frontex u jiena f'kuntatt ma' Frontex jiena naf li hemm tħejjijiet fuq livell tekniku. Passoltu dibattitu konġunt bħal dan ser jiddependi fuq il-kontributi volontarji tal-Istati membri. U jiena nistieden l-Istati membri biex juru l-appoġġ tagħhom. Iżda nixtieq nserħilkom moħħkom fuq punt wieħed marbut ma' dibattitu li kena ftit tal-minuti ilu minħabba natura differenti tal-operazzjonijiet tal-bahar u tal-art u talba biex l-istati membri jihdu sem f'operazzjonijiet konġunti dan musser jikompeti mal-kontribut tagħhom għall-operazzjoni li jissanna fuq il-frontiera tal-art fil-Greċja din hija priorità wkoll ovvjament jien nixtieq ngħid li aħna rdu nagħtu attenzjoni speċifika lil kategoriji vulnerabbli dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali irridu nqisuhom u ma jrid ikollhom aċċess għal protezzjoni speċjali li huma titolati għaliha skont kif tgħid il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Aħna lesti li nimpenjaw ruħna ma' rappreżentanti tal-awtoritajiet Taljani biex naqblu dwar dettalji ta' dawn l-azzjonijiet. President, onorevoli membri, ovvjament għandna bżonn ta' strateġija fuq medda medja ta' żmien fil-kuntest tal-flussi migratorji aħna neħtieġu taħlita ta' maniġjar tajjeb tal-frontieri u strateġija biex nappoġġaw tranzizjoni demokratika. Fuq medda qasira ta' żmien l-awtoritajiet ta' Tunezija jridu jagħmlu maniġjar tal-frontieri tagħhom tal-baħar biex jevitaw li jkun hemm kriminali li jaħarbu mill-ħabs u nies li jagħmlu kontrabandu. U importanti wkoll li t-Tunezija taċċetta illi tieħu lura dawk in-nies illi m'għandhomx bżonn ta' protezzjoni internazzjonali. Irridu wkoll nesploraw il-possibiltajiet ta' jnuna mill-Unjoni Ewropea aktar immirata billi nippromovu proġetti illi appoġġaw il-tħul u koll attivitajiet illi jiġġeneraw il-postijiet ta' xogħol qed nirreferi b'mod partikolari għal partijiet tan-nofsinhar tal-pajjiż. Irrid ikun hemm żvilupp politiku u ekonomiku wkoll fit-Tunezija u dan għandu jinkludi possibiltajiet biex dawn in-nies jidħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod legali, irid ikun hemm ukoll skambju tal-aħjar plassi, servizzi u għarfien. Qed naraw din il-mewġa fil-Mediterran minħabba mewġa ġdida minħabba rivoluzzjonijiet dan jista' jwassal żvilupp pożittiv fit-Tunezija u fl-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni attwali fit-Tunezija ma trix tikkomprometti l-attenzjoni tagħna biex aħna nagħtu assistenza u appoġġ lil din id-demokrazija emerġenti li żgħażagħ illi b'mod paċifiku irnexxilhom jiksbu bidliet fondamentali politiċi grazzi tassew. Grazzi, Sinjura Malmstrom. Issa, nibdew id-dibattitu tagħna l-ewwel kellim huwa l-Onorevoli Busuttil għal minuta u nofs. Thank you, Mr. President. The humanitarian Grazzi, President. L-emerġenza fil-Italja u fl-Lampedusa hija emerġenza umanitarja. Din titlobna li aħna naħdmu b'mod urġenti. Jiena qed nipproponi ħames passi. L-ewwel net dak li qed insejjaħ Marshall Plan kemm għal Tunezija kif ukoll għal Eġittu biex jgħinhom b'mod wiesa' imma fl-istess waqt aħna mbagħad nistennu l-kooperazzjoni sieħa tal-awtoritajiet ehm, Tunezini biex jimblukkaw il-kosti tagħhom biex ma jitilqux nies minn hemmhekk għanna bżon u kol eh, missjoni eh, ta' rebit eh, ta' dan it-tim ta' intervent, iġifiri mux biss esperti ta', ta Frontex, missjoni ta' Frontex li għanda tmur b'mod immedjat. It-tielet għanna bżon natu għajnuna konkreta l-Italja fil eh, biex tilqa dawn il-persuni li eh, nizlu fl-Lampedusa ma nistax nifem eh, jiena kif inti għetajt li l-uffiċċju ta' appoġġ jista' jibgħat l-għajnuna tiegħu meta dan għadu qasbiż beda jopera. Irridu nsibu modi oħra kif ngħinuhom fil-proċess ta' għanna bżon għansi nibdow proċess ta' ripatrazzjoni ta' dawk il-persuni kollha li ma jikkwalifikawx għal protezzjoni biex dawn l lura minn fejn ġew. Fl-aħħar net irridu nżommu f'moħħna illi fit trattat għanna l-artiklu 80 li jgħid moċar illi l-politika ta' migrazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju tal solidarieta u fuq il-sim ġust ta' irresponsabiltajiet u wasal iż-żmien li dan l-artiklu jiġi implementat min naħa tal-Kummissjoni. Grazie Onore Busuttil, la parola onorevole. Grazie lis sur Busuttil. Issa qed nara l sur Lopez Aguila. Grazzi, President Komissarju. Naħseb illi maġġoranza kbira fil-parlament illi jilqaw l-iżviluppi demokratiċi fil-pajjiżi ġirin tagħna fil-Mediterran. E, u nafu u koll illi dawn il-movimenti ma jfissirx li mandom impatt negattiv fil-termini umanitarji u jaffetwaw il-pajizi ġirin il-trattat tal-Lisbona saqijat fis-seħ u l-artikli 37, eh, 78 u artikli oħra isemmu li għandu ikunem il-prinċipju ta' solidarieta u eh, li għanna il-koll eh, nerfa u responsabilta tana u labda pajis mandu jitħalla wahdu Malta, l-Italja, il-Greċja, Spanja ma jistax ikun illi jamlu kollox ma unek mux edin nitkelmu bis dwar illi jessow u l-Frontex nitkelmu dwar responsabilità responsabilta politika, rizorsi eh, illi jgħinu eh, il-pajizi eh, fil-bżon biex dawn jikonsolidaw id-demokrazija imma assistenza u koll l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li kollom bżon assistenza immedjata minħabba dawn l-immigranti u refugġati. Għalek wasal iż-żmien illi ngħidu illi it-tratta tal-Lisbon għandu programm sħiħ li jista' jiġi żviluppat u l-Parlament hija hawnhekk biex jibdow jittieħdu l-azzjonijiet l neċessarji. Grazzi ħafna Sur Lopez. Issa qed nara li Sur Nicolo Renaldi li għandu minuta u nofs. Grazzi, President. Eh, nixtieq nibda stqarrija mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin eh, Taljan li għamel eh, f'Damaskus. Sirja huwa pajjiż solidu fejn eh, qed tiġi sodisfata din il-xewqa tad-demokrazija. Il-Ministru tal-Affarijiet Interni tagħna wkoll hemm mesqari oħra fejn farfar ir-responsabilità tiegħu meta qal l-Ewropa abbandonat l italia u um, um, u jkunem dan tip ta' sqarijiet meta eh, jittieħdu ċerti passi mill europa l-Italja iddeċidiet li ma tużax l-10 miljun euro minnaħa li natat minnaħa tal-Unjoni e, li kienet tingħata biex ikun hemm e, lajnuna fir rigward tal-emigranti u dan minħabba li ma rridux ikunu trasparenti. Lampedusa qed tgħidilna li l-istorja hija ħafna aktar b'saħħitha minn kwalinkwa logħba politika. L-istorja għandha aktar impatt qawwi. Ma aħna ma nistgħux nixtru kollox bil-flus. L-Ewropa hija proġett li rrid jinbena kuljum mhux nirreferu għalija meta rridu. Irridu nuri nuru solidarjetà u nuru l-impentana wkoll lejn l-Ewropa. Rridu nigvernawhom, niġġestjonawhom dawn il-flussi għandna bżonn id-demokrazija, għandna bżonn rispetta l-istat ta' dritt internazzjonali u għandna bżonn solidarita fuq livell Ewropew mingħajr ma jkollna ħafna stqarrijiet demagoloġiċi. Naddi issa għal Signora Barbalo. Grazzi, President, Komissarja dan id-dibattitu ġiri ristret għal l-Italja u uh, xi stati membri oħra u naħseb li qed nitilfu il- uh, sinifikat tal-pajjiżi tal-Mediterran qegħdin jew inkella il-x'qed jiġri minn persuni li qegħdin jaqsmu l-Mediterran. Jekk veru rdu nħarsuhom ir-refuġġat, inħarsuhom ir refugġat irridu naraw illi drittijiet tagħhom eh, dritt tal-bidem tagħhom ma jinkisrux u ma nix nippermettu illi nalqu il-frontieri u nibatuhom lura lejn pajjiżhom għaw min talab eh, jara kif Frontex tistatejn. Frontex tistatejn jekk il-tħassib tagħhom ikun veru il-ħarsin ta' dawn ir-refuġjati fil-passat rajna illi dejjem ittieħed l-approċċ ħażin Rridu naraw illi il-ikunem uh, titjib f'dan il-mandat ġdid tal-Frontex permezz ta' aktar trasparenza u anka b'xogħol speċifiku illi juhu fideħ dawn id-drittijiet tal-bniedem u b'mod veloċi għanna eh, nejnu l-Tunezija biex issaħħa l-ekonomija tagħha ħalli il-ċittadini tagħha jkollhom il-fiduċja fil-futur tagħhom f'dan il-pajjiż. Għanna nħarsu lejn il-kummerġ bejn l-Unjoni l unjoni Ewropea u Tunezija u il-possibilità ta' proġetti li jgħinu fl-iżvilupp waħda mill- eh, L-aktar fett importanti huwa demokrazija f'dan il-pajjiż. Ħafna stati membri ta' l-Unjoni Ewropea qed iħallu lil dawn il-pajjiżi tal-Mediterran tan-nofsinhar għal rashom. Malta, Lampedusa, eh, dawn għandhom bżonn lajnuna. La imma l-sejħa tagħhom għall-għajnuna mhijiex qed tinstema u importanti illi pajjiżi tal-Tramuntana jaċċettaw il-refugġati refuġjati wkoll u m'hemmx però din ir-rida politika bżonn li kulħadd jerfa' responsabilta tiegħu. Grazzi zunar loħbile u ngħaddu l-Assurui Tavares għal-minuta. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, fil-verità ma nistawx nidiskutu Lampedusa minn ma nżommu f'moħna xi ħaġa e, f'ben e, kien hemm liġi fit-Tunezija li għamilha e, illegali il wieħed jemigra Hawnhekk aħna rridu nassikuraw li dawn il-persuni ma jinbatux lura fit-Tunezija biex dawn mbagħad jintefgħu il-ħabs. Irridu naraw li hemm gvern ġdid fil-post qabel ma nibatuhom lura. L-immigrazzjoni flow il-politika ta' migrazzjoni hija hija irreali. Eh, eh, eh, x'se jiġri jekk jaqa Gaddafi per eżempju Eh, eh, eh, il-Libja huwa l-post minn fejħirġin dawn l-immigranti u anka qed tkun speċi ta' buffer għalina għandna wkoll din il frontira ta' 5000 km. Bil-fors il-irdu nkunu ippreparati qatt ma rajna xi ħaġa bħal din mill-ħamsinijat se jkun hemm kriżi sħiħa ta' refugġati u rridu għalhekk nwafqu din il-proċedura ta' ritorn u Eh, naċċettaw li ħajkonna dawn ir-refuġjati fil-frontieri tagħna jekk jaqgħu dawn il-gvernijiet, irid ikollna leġislazzjoni ġdida u jkollna politika reali biex dawn il-persuni li qed jfittxu għażil jiġu integrati fl-Ewropa. L-Onorevoli Tavares. Eh, eh, Sur van der Kamp rixti jistaqsik mistoqsija permezz tal-proċedura tal-karta l-blu. ħazbar fil-kulur, qed jgħid il-President. Is-sur provera għal-minuta. Grazie, President. Irridu nwieġbu għal dawn l-emerġenzi b'mod politiku ma lajkem jista' jkun. L-interventi meħtieġa li talbet l-Italja huma trasformazzjoni tal-Frontex minn aġenzija ta' koordinazzjoni għal struttura illi topera b'nies u tamir xieraq it-twettiq tal-prinċipju tal-burden sharing, sim tal peace u l-użu dwar infiltrazzjonijiet ta' terroristi u kol dwar it-traffiku tal-bnedmin. Ir-raba ħaġa l-allokazzjoni ta' rizorsi biex nindirizzaw l-emerġenzi. Iżda dan mhux ser risolvi il-kawżi strutturali ta' revoluzzjoni fil-Magreb li huma l-qofol ta' partiti ta' vera, trade unions, għaqdiet ta' mezzi ta' xandir liberi li kollu xaħara si drittijiet tal-bniedem, hemm nuqqas ta' strumenti istituzzjonali illi jagħtu leħen lil poplu mingħajr dan mhux ser ikun hemm żvilupp ekonomiku lanqas fl-impjiegi u lanqas stabilità u sigurtà għal kulħadd din hija l-isfida illi l-Ewropa trid tindirizza. Grazie ħafna. Issa, Is-sur Medliner għal minuta. Grazzi ħafna, President. Iva, għadini din is-sitwazzjoni ta' emerġenza fl-Ewropa l-Europa palissa qed e, tiffaċċa dan it nami ta' migranti e, minn eh, l-Afrika ta' fuq u dawn jistgħu jinkludu wkoll terroristi u kriminali. Tiġa waslu ħafna minnhom fl-Lampedusa, l-frontieri ta' l-Europa għandhom ħafna toqob, ishom xi passatur il-Frontex għadu jgħat lura mill-avvenimenti jiena qed insejjaħ biex ikun hemm laqgħa ta' emerġenza skont l-artiklu 28 biex ikun hemm waqfien għal din l-immigrazzjoni u jiena qed insejjaħ lil Berlusconi biex jieqaf jitlobna flus biex jitratta l-iskart u jieqaf jiġri wara n-nisa u uh, jaħdem biex jibatlura lil dawn l-immigranti lejn l-Afrika. L-Onorevoli Mauro għal minuta u nofs. Grazie President, grazie Komissarju, l-ewwel net nixtieq nirringrazzjak tal-impenn tiegħek li qed turina u li seri kollo iktar biex inti tindirizza din l-emerġenza, emerġenza umanitarja, iżda inti taf sew, taf daqsi illi l-emerġenza ta' vera mhijiex dik umanitarja, għaliex dik umanitarja hija effett l-emerġenza vera hija dwar il-fatt illi f'dan il-tqanqil epokali li qed naraw fl-arja fiż-żona tal-Magreb, l-Unjoni Ewropea qed tidher bħala mhix mamra, mhix kapaċi illi tarġa' jarġa' jkollha strateġija l mediterran li kemm il-darba provat li kollha din l-istrateġija ma dejjem fallit falla l-proċess ta' Lisbona, fallit l-Unjoni tal-Mediterran m'għandniex viżjoni xirqa dwar dawk dwar il-problemi li għanna qudiemna. Irridu nittrattawhom flimkien iżda il kunsil mhuwiex hawnhekk. Aħna tlabna il il-Kunsill kunsil il kunsill jinduna bil-problema illi hemm bżonn ta' strateġija Ewropea mhux biss għal problema tal-immigrazzjoni l-immigrazzjoni klandestina, imma għal problema tad-demokrazija u l-libertà fil-żona kollha tal-Mediterran. Meta waqal blok Sovjetiku, il-koll flimkien tajna daqqatit, tajna tweġibiet konkreti u evitajna li kunem din il-problema għaliex kenna problema tal-integrazzjoni Ewropea. Issa qegħdin nibqgħu sikta dim il-problema tal-Mediterran, iżda irridu strateġija mingħajr din l strategija mhux ser ikollna l-possibilità illi nagħtu tweġibiet. Aħna napprezzaw irda tajba tiegħek imma nifqu hemmhekk. Grazzi. Grazzi onorevoli Mauri, Mauro. Xtaqt nitolbok jekk intix lest illi t-weġib għal mistoqsija minnaħa tal-onorevoli Portax. Tajja, pus, ekki jogħġbok onorevoli Portax. Nista niddiskuti miegħek għal fejn l-Ewropa ma kellix risposta għal din il-kussjoni tal-immigrazzjoni u jina u ngħidlek minħabba illi ippruvat eh, eh, issib risposta permezz tal-pulizija l-problema li hija soċjali, ekonomika u politika. Iġifieri, il-risposta tiegħi tirrigwarda wkoll dak li qal is-sur Tavares u aċċettabbli minn din il-perspettiva illi il-Frontex tintuża biex tibat lura il-Tunezini lejn pajjiżhom meta manna lebda garanzija illi dawn mhux se jispiċċaw fil-ħabs meta jmorru lura li għandna bżonn huwa li nieħdu azzjoni diplomatika biex il-liġi li hemm bħalissa eh, ma tiġix implementata u mbagħad nitkellmu dwar affarijiet oħra li tkellim dwarhom jiena ftit ilu. Ivan, ħafna. Iva nirringrazzjak għall mistoqsija Nfakrek li ftit jemilu anke mal-kollega Panzeri, il-Komitat tal-Magreb. Is-sitwazzjoni fit tunezija aħna fil-fatt ħadna azzjoni dwar il-fatt li l-gvern temporanju qed jagħmel tibdilit kbar fuq il-kwistjoni legali il-liġijiet li jirregolaw din il-qasam kollu. Allura bħala rapport ta' fiduċja bejn l-Unjoni Ewropea u l-orizzont ġdid qed naraw fit-Tunezija forsi nistgħu nimxu relazzjoni biex intelbu inselvu il-problem li inti għadek kif semmejt. Grazie onorevole Mauro. C'era un'altra domanda. Iva, sur Maura, u mistoqsija oħra li s-sur kon xtaqt jamillek, xtaqt anzi, al l-onorevoli Madlenen. Va bene, prego, onorevole. Kjoġbok, onorevoli Melankon.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 Tista' tirrispondek jogħġbok? Huwa eh, fatt magħruf illi l-persuni li diħlin mill-Libja eh, fejn hemm eh, persuni li huma terroristi u kriminali jekk intom ma tafuwiex di mela intom veru naiv. Eh, andiamo avanti, la parola all'onorevole Sassoli. Kwies naddu l-qoddim u nagħti l-kelma l-Sur Sassoli. Grazzi tassew, Sur President, Kummissarju, onorevoli, aħna sodisfatti li nikkonfrontaw ruħna mal-Kummissjoni fuq l-emerġenza tal-immigrazzjoni mit-tramuntana tal-Afrika. Għanat naraw li dawn nis jaslu fl-Lampedusa minar ma jisibu lebda struttura li tista tilqaħħom u t-identifikom il-gvern taljan minn zminilu bil-kampanja Migrazzjoni Zero fil-fat waqfet il-ċentru ta' kollegenza li kienem u neqset il-strutturi u eliminat il-fat li Italja tkun tista tneħħi l-immigrazzjoni illegali. Aħna nafu l-problema taljana, pero hija problema wkoll Ewropea, għandna bżonn sforz qawwi finanzjarju sabiex bekk ikun dan kollu dan isir taħt qafas ta' politika koordinata fih dan it-trattati internazzjonali u l-protezzjoni ta' refuġjati biex inkun nista' nwieġbek, Sinjura Kummissarju, għal ċertu kwistjoni li inti taf bihom, nixin kunna preċiżament meta l-Gvern Taljan għamel talba l-intervent tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Grazie onorevole Sassoli. Grazie onorevole Sassoli, issa l-onorevole Bizzotto għal minuta. Iktar minn 5,000 huma l-immigranti li waslu fl-Italja f'dan is-sijat. Mit-telf oħra qegħdin jitilqu bħalissa destinazzjonija Italja, Franza u Ġermanja. Il-Ministru tal-Ġustizzja ta' Tunezija jikkonferma li fost il-klandestini hemm moħbija madwar 11,000 priġunieri terroristi u kriminali. Jiena għamilt mistoqsija urġenti lill-Kummissjoni u rċevej tweġiba mill-baronessa Ashton illu biex nirċievi tweġiba skużawni u l-lum il-blum il-baronessa Ashton miex hawnhekk preżenti. Jina ġejt imġela nagħmel dan il-bieraħ, dan is-silenzju huwa l-iktar simbolu illi jidher biċ-ċar tal-inkonsistenza tal-Ewropa u dan il-gvern li qed tibża li turi li la nifisa qudiem emerġenzi umanitarji li jistgħu jkunu problemi umanitarji u ta' sikurtà. Nofsija, kollegi, hekk tajna li l-istituzzjoni demokratika biex tiddiskuti din il-ħaġa, din il-bidla storika. Ser ngħidilhom mill-elettori tiegħi li qed jibżaw, ser tagħmel għada l-Unjoni Ewropea biex tindirizza din is-sitwazzjoni gravi. Grazzi, onorevoli Bizzotto. l Iacolino al minuto minuta nofs. Iva, grazzi, sur President. Em isola f'nofs il em gżira f'nofs il-Mediterran li jisima Lampedusa fl-2008. Din il-gżira rat 40,000 refugjati li waslu fuq dan fuq din il-gżira. Mbagħad il-problema solvit Grazzi għal ftejim eh, kim sejjaħ trattat ta' ħbiberija li ġimni di mill-gvern taljan ma' dak tal-Libja. Issa il-ħaġa hija ħafna iktar komplikata, Sinjura Malmström. Edin naraw dan it-tqanqil ta' paċi, ta' stabilità, ta' gvern ġdid fit-Tunezija kif ukoll fl-Eġittu li qed iwaslu għal mewġa ġdida fil-Mediterran jiena ġej misqallija u jiena kontrarjament għal oħrajn li tkellmu hawnhekk kont f'dan iċ-ċentru ta' identifikazzjoni u ta' tkeċċija dan iċ-ċentru serva dak iż-żmien imma imbagħad wara dan il-ftehim ma baqax validu x'tista' tagħmel kummissjoni x'jistgħu jagħmlu Frontex. Aħna rridu illi ikunem dan din il-missjoni, ikunem intervent malajr, irridu li Frontex il-kollega Buzutil qed jirrevedi flimkien imkien magħna fiħdan il-libe il-mandat tal-Frontex din titkun struttura konkreta li kolla rizorsi finanzjarji mawro mawro u kol telep talab biex ikun hemm intervent biex il-Kunsill jaġixxi malaj kemm jista' jkun ipoġġi fuq l-aġenda tiegħu dan il-punt u ma jaħlix iktar ħin għaliex din hija priorità assoluta għalina. Ser nagħlaq President, issa ġejjin ukoll mill-Eġittu dan huwa riskju konkret. Id-dinjità u d-dekor ta' ħafna ref tista' tispiċċa darba l dejjem minħabba xi dewmin Jiena konvint li s-Sinjura Malstrom għal darbohra ser taqdi dmira. Grazzi l-onorevoli Akolino, l onorevoli Panzeri għal minuta. Grazzi. Grazzi tassessu President. Il-mewġa ta' migrazzjoni għajmet problema serju u għajja problema u kol Ewropea madana kollu ma nistawx ingergru, ma rridu namlu kollaborazzjoni qawwija biex naffrontaw bi spiritu kostruttiv l-emerġenza li għamet. Għalhekk rridu naħdmu fuq żewġ binarji b'kun sens ta' responsabilta u dar wiesa. U għalhekk rridu nħarsu lejn dak li hu neċessarju immedjat, irid nresqu l-mezzi finanzjari sabiex nilqawal din l-isfida. Fl-aħħar net irid ikollna mejda qafas Ewropew biex ikun jista' joffri disproporzjoni tajba tal-immigrazzjoni u anki ikolna konfront mal-gvern temporanju fit tunezija rigward mezzi u strumenti li jistaw waqfu l-eżodu li li jem. Batem għafas politiku, mneċessarju li wkoll li namlu riformi fil-leġizlazzjoni tal-pajjiżi tal-ġirien. U mbagħad irid ikollna wkoll politika intelligenti ta' migrazzjoni, anki assistenza effettiva għar riformi ekonomiċi u anki proċess ta' tranzizzjoni demokratiċi li għaddejjin fit-Tunezija biex meta naħdmu hekk biss inkun nistgħu insolvu l-problemi li l-Italja u l-Ewropa għandhom qudiemhom. Sinjura Kummissarju naħseb li inti taqbel magħna li ta' bilħaq wasal iż-żmien li ngħaddu mill-kliem għal fatti. Grazie. l Grazzi tas Sur Panzeri sanatu l-kelma li Sinjura Teres Jimenez għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President jekk inħallu fil-ġemp il-kussjoni ta' terrorizmu, jider illi l-Europa miexja eh, lejn dawn id-dizastri dan eh, il-fluss eh, kbir ta' immigranti fl-Lampedusa. Mm. u din hija xi ħaġa illi għandha tkun fil-kuxjenza tagħna. Jekk aħna noqogħdu lura u ma nagħmlu xejn e, noqogħdu e, natu fuq wiċċna u mbagħad l-għada e, għandna business as usual. il, sistema ta' azil komuni ja biss ħolma għax memx bizzejiet eh, rizorsi finanzjarji biex ndirizzaw il-problema, irdu nieħdu azzjoni. Il taħsbu li il-Frontex eh, edin jisu bizzejiet is-sigurta tal-frontieri. Tal dawn iċ-ċittadini mit-Tunezija u pajjiżi oħra jridu jaħdmu biex ikollhom il-demokrazija f'pajjiżhom e, u aħna nuru solidarjetà magħhom. U din hija xi ħaġa li għandna bżonna ħafna aktar e, llum milli l-bira. għandu issa għall proċedura tal-catch DI hemm 17 il-persuna li jixtiequ jitkellmu. Mela, zommu mal-minuta jekk joġobkom.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 Sissa l-Europa kienet isa sleeping beauty fuq il-kwistjonijiet ta' l-immigrazzjoni u issa qed imbagħtu l-konsegwenzi. Il-verità l-immigrazzjoni fil-fatt għadha mhix priorità l-Unjoni Ewropea u lanqas għall 27 stat membru, però ta' sikwit huwa pis għal pajjiżi qed jinsabu fil-frontiera kif għandu ikun għan komuni però li niżviluppaw strateġija adekwata Euro-Mediterranja, però anki fuq dan aħna ma nistgħux ħlif nammettu li fil-fatt il-proċestura ta' Barcellona falliet. Il-Kummissarju, aħna hawnhekk qed nitkellem fuq suġġetti pjuttost komdi, l-Istati membri bħal Malta, l-Italja, l-Greċja, eccetera. fil-fatt huma obbligati li jieħdu ħsieb u obbligati għas solidarjetà fil-waqt il-maġġoranza tal-istati membri xorta edin jibqaw iħarsu mit-tieqa. Edin os huma servaturu jilimitaw ruhom biex jalmu u jagħtu lezzjonijiet. Iġifri fadilna ħafna x'namlu fuq leġiżlazzjonijiet anke finanzi biex insaħħu l-istrumenti u hawnhekk qed nagħmel referenza wkoll għal Frontex, però fuq kollox irid ikollna volontà politika u nagħlaq hawnhekk, Sinja President, għaliex Jina unnek nirringrazzja l-Kommissarju Malmstrom u l-Kommissjoni kolla għall-impen li assigurat l-Gvern Taljan u li repetitu illum għal biex tgħin fl-emerġenza umanitarja li hemm fl-Lampedusa. Angeli. Grazzi tassew, is-Sinjura l-Angeli li issa l-Sur Pasku. The rapid developments in North Sviluppi fl-Afrika ta' fuq il-vant nofsani, qalbu ta' taħt fuq il-fiduċja tagħna far niente li l-Ewropa tant qed titkattar li ma tridx tibża minn xi sfida ta' sigurtà li jista' jkollha quddiemha. Aħna għandna dan il-vizzju ikraħ li ma neqfux u dak illi l-biraħ darinna li kien impossibbli l-għada jisir reali. Ser nirreferi għal kwistjoni politika issa minħabba refuġjati dejjem Il-numru tagħhom hija dejjem jikber minħabba r-revoluzzjonijiet li kien hemm fl-Afrika l-Unjoni Ewropea qed tappella għal appoġġ pubbliku u l-ħtieġa illi żżomm il-bibin tagħha magħluqa jiena nixtieq ngħid illi jekk aħna rridu nibqgħu kredibbli is-soluzzjoni għal problema teknika tagħna li tmur lil hinn mill-flejjes u il-pulizija trid tkun waħda konsistenti ma dak li aħna ngħidu b'mod pubbliku għalhekk miżuri ħoroġ tat-tip li ċerti eh, membri ħadu kontra nies minn stati membri oħra ser jagħmlu biss ħsara l-Unjoni Ewropea, mhux biss b'mod intern imma anke b'mod estern din id-darba, grazzi. Grazzi Onorevoli Pasku, l-Onorevoli Alfano. Grazie President. Grazie President. Kummissarju, grazzi ta' disponibilità medjata tijak u tal-li tara fit-tul biex inti toffri għajnuna l-Italja, għajnuna illi ġiet irrifjutata mill-gvern taljan. Inti sħaqt dwar il-ħtieġa illi nappoġġaw it-Tunezija f'dan il-waqt ta' tranzizjoni demokratika, imma jiena qed nistaqsi lilkom il-koll fejn spiċċaw il-flejjes illi l-Ewropa tat f'dawn is-snin kollha li t-Tunezija qed tibqa' tagħti lill-Libja u nafu illi dawn huma reġims demokratiċi demokratiċi u għalhekk issa hija ħaġa sabiħa nifirħu nċabċpu għal dan il-qawmin mill-ġdid ta' ċittadini ta' Tunezija ma qed nitlob għaliex nataw dan il-flejjes kollha jekk għada il-Libja ikolla tqum, iċ-ċittadini tal-Libja iqumu. Aħna għal xiex inkunu wasanna għal darboħra inkunu eh, rajna illi aħna għenna reġim demokratiku illi l-għadda mbagħad iqum. Jiena qed nitlob Sinjora Kommissarju, kif l-Unjoni Ewropea baqgħet sik ta' dwar dan l-Amerika biss, l-Istati Uniti biss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 din il-ħaġa. Jien nixtieq nitkellem dwar dak li qalu l-kollegi Porta xu Tavares. Huma tkellmu tajjeb ħafna dwar kif pajjiżi bħat Tunezija l-immigrazzjoni tidher bħala reat għaċ-ċittadini kollha illi waslu ġewwa Lampedusa xtieq ngħid il-kollegi kollega Madlener mhumiex mill-Libja imuma mit-Tunezija, ma dan ma tantx importa li x'daqt jaslu eh, n-nies mill-Libja wkoll. Jiena nixtieq ngħid min ħajkun jaf ikku mhix refuġjati jew le għaliex eh, konfużjoni sħiħa bħalissa ġewwa Tunezija. Imma l-ewwel qabel kollox bliema spirtu ser nibatu lura lil dawn in-nies u nkunu nafu li dawn ser jintbatu mal-ewwel il-ħabs. U naħseb li dawn huma l-affarijiet li fuqhom irridu nitkellmu, irridu nifmu illi politika razzista bħal dik illi qed ikollu l-gvern Taljan sfortunatament waslu għal riżultati tassew negattivi. Onorevoli Alfano, grazzi jien nixtieq ngħid il-nervi Melenjon illi talab biex jitkellem fil-blue card illi il-proċedura blue card mhix permessa matul il-proċedura catch DI. Nixtieq nitolbok skuża, jiddispjaċini. l li Borghese. Ringrazzjamo l-komissar. Se nishtiq nirringrazzja il-Komissarju għall-impenji tiegħu tagħha anke jekk l-Unjoni Ewropea dawn il-flejjes kollha li qed tħallas 36.000 persuna diplomatika missa indunat minn qabel ser jiġri. Lanqas indunaw il-nis illi kien forma parti minnhom id-dittatur ta' Tunezija fejn il-ġestjoni tiegħu ta' dan il-pajjiż waslet ta' sitwazzjoni li fija fiha llum. Jien nixtieq inkun naf tal-Kummissjoni għaliex ma titkellimx ċertu trasparenza dwar id-distribuzzjoni ta' dawn in-nies bejn il-bosta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mhux sew u dan ilhom jitolbu l-istati li jinsabu għandhom il-kosta mhux sew li l-pis jarfaw biss dawn il-pajjiżi. Dan huwa punt ewlieni, huwa punt ewlieni wkoll illi niftakru dwar il-ħtieġa tal-istrutturi tal-Frontex. Huma bagħtu żewġ esperti. Flampedusa hemm dramma dejja Hemm drama kbira. U għalhekk irridu nindirizzaw task force xira. Irridu nirranġaw l-iżbalji u djufijiet tal-passat. Din hija sitwazzjoni jibsa ħafna illi tista' tigrava wkoll mill-perspettiva tas-saħħa għaliex qegħdin naraw li fl-Lampedusa diġà hemm nuqqas ta' ilma. Grazzi, Onorevoli Borghesio ser nżomma l-ħin, ser nkun disciplinat ħafna għaliex il-Komissarju Malmstrom trid titlaq mill-Parlament fis-sitta. U għalhekk kirdu nagħtuha ċans biex twieġeb għaliex inkella l-mistoqsijiet tagħkom ikunu saru għal xejn u ma terċevux tweġiba jom. l onorabli Kaza. David Kaza. Si, grazzi President, grazzi Kummissarju, eh, inna is-snin għawek nitkellmu fuq din it-traċedja li għanna fil-Mediterran. U id-dispjaċin l lajt illi ma smajtux ma smajtux għaliex kif intqal qabbli is solidarjetà hija ta' parsi f'dak li għandu x'jaqsam immigrazzjoni irregolari lejn l-ewropa. għandna traċedja llum f'lampedusa traċedja gravi issa meta tiġi ffullata lampedusa u diġà hija ffullata inresqu lil kulħadd lejn l-italja u għall inqas inkunu komdi alla ħares sinjura kummissarju dak in numru daħal f'malta għax kieku għandna traġedja ferm ikbar għax min jiġi f'malta f'malta jkollu jeqa' u malta ma tistax tiġġebbed u bil fondi ma nistgħux nagħmlu minn malta żgħira ħabs enormi biex nilqgħu lil dawn in-nies kollha f'malta u allura rridu naraw iktar impenn veru reali mill-istati membri iktar solidarjetà partikolarment mill-pajjiżi tan-nord tal-ewropa li kif qalet qabli l-viċi presidenta ta' dan il-parlament m'aħna qegħdin naraw xejn f'dak li għandu x'jaqsam solidarjetà mill-pajjiżi membri tal-unjoni ewropea. Grazie l-onorevoli Crocetta. Grazie Presidente. Io... Grazie Presidente, nishtiq nirringrazzja l-Kummissarju tal-li tat l-attenzjoni xir għal-kwistjoni ta' Tunezija. Dan id-dibattitu kien ikun aħjar il-kiku semmejn iħmot ieħor id-dibattitu biex nappoġġaw li Tunezija u l pajjiżi l-oħra illi eddin jiġġieldu kontra dittatura favur id-drittijiet tal-bniedem, iżda qed issir emerġenza umanitarja din il-ħaġa li waħda mill-iktar mill-ikbar potenzi fid-dinja qed trid tindirizza il din il-problema dwar kif ser tirċivi 5000 persuna. Flampedusa din hija problema imma hemm dan il-feri illi ma sqallija u hemm ukoll ajruport fejn dawn in-nies jistgħu eh, jintbatu. Aħna irdu narfu illi bħalissa maħnix niddiskutu il-problema ta' Frontex jew inkella kif ser niblokkaw dawn in-nies illi jaslu fl-Italja. Għaliex għandna popli li aħna ħeġġejnihom biex jiġġieldu favur id-demokrazija. Issa qed jagħmlu hekk u issa irid ikonna l-abilta illi aħna nilqawhom u nestendu il-viżas ukoll din hija waħda mill-politika li rid ikollha l-Italja biex tipprova tgħin lil dawn il-pajjiżi. Grazzi onorevoli Crocetta. Issa l-onorevoli Molzer. Mewġa kbira ta' refugġati illi rajna wara r-revoluzzjoni ta' Tunezija din hija bħal kollas tal-komuniżmu tal-1989. L-Unjoni Ewropea ma ħadet xejn minn dan kienet sorpriża ħafna minn dan il-flus ta' refugġati, hemm nies li qegħdin jiġu u ma jiridux jarġgħu e, xamru l-kmiem u jibnu pajjiżhom u ma nistgħux nibatu lura lil dawn ir refuġġati iżda din ser toħroq problema jekk dawn ma jinbatux lura u jekk ma jkunx hemm appoġġ ta' dan ser jibqa' jkun hemm influss ta' refuġġati ekonomiċi telef persuna qed jistennew biex jitilqu. Ħafna minn dawn huma rifuġjati ekonomiċi u dan dejjem wassal għal mewġiet akbar ta' rifuġjati. Jekk aħna rridu nistabilixxu l-kwotas u naqbdu nibatu refuġati lura lejn pajjiżhom, aħna ser nwaslu għal aktar inċentivi biex in-nies iġibu moħħhom b'dan il-mod. L-Onorevoli Silvestris. Grazzi President, Sur Kommissarju. Grazzi, grazzi ta' dan id-dibattitu, grazzi għalik illi inti ġejt għawnek, kont prezenti, grazzi ta' dak li jett u tal-impenji li jintiħat. u dawn juru kemm hemm sintonija bej l-Ewropa u l-Italja u din tista' tgħin biex pajjiżi jindirizza din l-emerġenza. Jiena nixtieq ngħid xi ħaġa li jett tinti. Hemm dan, dan ir-riħ ġdid illi qed jonfoħ fuq il-Mediterran. Hija huwa minnu dan dan ir-riħ qed jonfoħ u l-Italja trid ta' ministraħ meta jonfoħ aktar b'saħħtu dan ir-rieħ hemm min jibni il-ħitan kun għaf sinjura illi il-postijiet li ġejjin minnhom aħna l-Pulja huma postijiet illi qed jibnu daw l-imtieħen, iġifiri postijiet tal-uħ illi jimpenjaw ruhom biex jagħtu dinjità u l-uħ tajjeb lill-immigranti imma weħidna ma nistgħu nagħmlu xejn. Tkun xi ħaġa ħjar, Sinjora Kummissarju, jekk daw l-imtieħen illi tant inna nibnu ikunu sinjal ta' l-Europa effettiva illi intom tejnuna biex aħna nkomplu nibnuhom. Grazzi Onorevoli Silvestris, issa l-Onorevoli Molder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Grazie ħafna, President. Iva, tidher ħaġa ironika li hekk e, kif it-Tunezija kisbet id-demokrazija u l-libertà naraw li hemm dawn il-flussi migratorji minn dak il-pajjiż. Ftit diffiċli nifmu l-għala dawn ix il jitilqu minn pajjiżhom issa Ovvjament eh, dan huwa moment ta' bidla u forsi dan huwa prekursur tal-affarijiet li se jseħħu fil-futur għalhekk il-Kummissjoni għandha bżonn tħejji ruħha u l-Kummissjoni għandha bżonn turi li hija kapaċi li tmexxi din is-sitwazzjoni. Ir-riżorsi kollha tal-komunità għandhom jintużaw, it-Tunezija għandha tiġi mejjuna. Imma tidher xi ħaġa inevitabbli li f'dan il-mument speċifiku ġifiri fejn il- tinkiseb iktar libertà fit-Tunezija forsi xewt minn dawk il-migranti mhux suppost qegħdin hemmhekk. U għalhekk eh, numru eh, konsiderevoli ta' nies għandhom jintbatu lura l-Tunezija ħalli bekk dan ikun tajjeb għall futur tal-pajis u li n-nis l-oħra ma jagħmlux l-istess. Is-sur Fedanza, Kummissarju, kollegi. Iva, hemm dawn l-immigranti li qed jaslu fl-ipra tal-Unjoni Ewropea jrid ikollna aħna approċċ komuni ta' dan il-fenomenu għalhekk id-dialogu li qed iseħħ bejn l-awtoritajiet Taljani kif ukoll il-Kummissjoni dan dinha xi ħaġa pożittiva u qed nippruvaw aħna nsibu tweġiba għal din l-emerġenza umanitarja. Jiena wkoll fi spirtu ta' paċi ngħid lill-kollega tiegħi li mhux qed nitkellmu aħna dwar il-5000 imma dwar il-fatt li se jkun hemm ħafna ħafna iktar nies eh, eluf ta' eh, dawn l-immigranti eh, illegali so jaslu fuq fil-kosta tagħna u għalhekk aħna għandna nimpenjaw ruħna eh, u għandna naħdmu burġenza din eh, Eh, l-emerġenza għandha tingħata tweġiba strutturali aħna wkoll għandna nużaw Frontex, Frontex għandha tkun tista' taħdem fil-prattika u rrid ikun hemm ukoll proċess ta' malajr ta' verifika ta' dan ir-rifuġġat kif ukoll li jindjerġu jintbatu lura. Rridu nsaħħu aħna r-wol ta' e- Europol biex ma nippermettux li terroristi niskriminali jitlu fl-Ewropa. Rrid din it-tweġiba trid tingħata malajr ħafna naħseb il-Kummissjoni ta' titweġiba tagħha malajr ħafna u l-Kunsill ukoll irrid jaqdu r-wol tiegħu. Grazzi Grazzi ħafna l-Onorevoli Robert Carmen. Kirja. Grazzi ħafna. Nishti jiena nitlob eh, lill-Kummissarju jekk forsi eh, qed zaġaraw iż-żejjed of eh, nofsinhar specialment fid-dawl ta' diffikultà li nikkontrollaw dawn il-flussi ta' nies fil-Lampedusa. Mem lebda da' dubju dwar dan, imma jiena naħseb li jekk nitkellmu dwar movimenti possibbli ta' terroristi ta' dawn ir-refuġati naħseb marru lil-lin wis naħseb irridu nikkonsidraw dawk l-aspetti umanitarji u rridu niftakru wkoll li aħna qed nitkellmu dwar stat membru qed nitkellmu dwar l-Italja u jena naħseb li huwa importanti li niftakru l faqar mux biss tal-immigranti imma tal-zona kollha viċin Lampedusa rridu aħna nifmu l dawn in-nies xtaqgħu jitilqu mit-Tunezija. Issa nixtieq naddi l-mikrofonu lil Sinjura Fajewn. Grazzi ħafna. Grazzi, Iva, hemm traġedja oħra li tisseħħ eh, u eh, jista' jkun hemm eh, influss qawwi mill-pajjiżi kollha tal-tramuntana tal-Afrika ħafna migranti pereżempju li nafu ġej jiġu mill-Eġittu kull xar it-tweġiba trid tkun konġunta u tweġiba ma tistax tkun li nalqu il-bibin tagħna u li ngħidu li dawn l-immigranti huma nis kriminali. Impossibbli li wieħed jaħseb b'dan il-mod fl-Ewropa. Rridu aħna naqsmu responsabilta, naqsmu il peace li l-Italja tiġġor u rridu aħna nagħtu riżorsi finanzjarji u riżorsi oħrajn. Ġifieri qed nitkellmu aħna wkoll dwar il-ħajja ta' persuni individwali e, dawn il-ġrajiet eh, fil- Eh, li seħu kol u rowna li għanna niprivaw nelbu s-senofobija. Għanna bżon natu lajnuna tana l-Italja u għanna natuwa din lajnuna mill-aktar fis possibli. Sur Vandaka, għal zewx minuti. Grazzi ħafna, grazzi, Signora President. Iva, hemm żviluppi demokratiċi tajbin ħafna fil-Afrika um, ta' fuq, eh, imma il-problemi tal-Afrika ta' fuq eh, u il-problemi li solvaw ma jistgħux solvu l-problemi tan nofsinhar tal-Ewropa, ġifieri nkunu nafu kol kif nistow aħna naqsu l-proċeduri u l-ħin ta' dawn il proċeduri kif nistgħu nerġifxu malajr ħafna biex nerġu nibatu il dawn in-nies lura f'pajjiżhom jekk dawn mhumiex refuġjati għax hemm ħafna nies, ħafna nies li qed jispiċċaw fin-nofsinhar tal-Italja u aħna rridu nippruvaw nagħmlu distinzjoni bejn ir-rifuġjati li huma ekonomiċi u dawk ir-rifuġjati li vera huma rifuġjati. Ħafna nies Ewropej jasbu li hemm ħafna nies minn Tunezija li iva imar u jivjerraw lejn il-nofsinhar ta' l-Italja. Għandna bżonn ta' proċeduri li huma iktar ħafna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Irx għal-minuta. Sina President, Kummissarju, Iva, il-kol kem aħna konna ferm kontenti u il-pubbliku ġenerali u kol kienu eh, vera kontenti dwar l-evoluzzjoni fit tunazija u l-Eġittu l-fat li l-valuri ta' demokrazija u l-libertà kienu fuq l-agenda tagħhom imma għal dawn l-aħħar jumejn tlieta naraw aħna stampi ta' refuġjati, eh, fuq eh, dawn il-vapuri, ġifiri dak li qed naraw aħna fuq l-aħbarijiet u fuq il-gazzetti, aħna għandna bżonn naħdmu malajr kemm jista' jkun m'għandniex aħna nitilfu din l-opportunità storika. Ma nixtuqux li l-pubbliku jiftakar biss ġifiri li jkun hemm refuġjati, aħna rridu nikkomunikaw li l-pubbliku għandna ngħidu li iva qed jaslu ħafna minn dawn in-nies imma ħafna nies se jerġgħu jinbatu lura għax m'għandhomx dawn dritt għall-ażil. U ovvjament mbagħad irridu naraw eh, ukoll x'nistgħu nagħmlu bir-refuġjati ekonomiċi dan il-punt issemma llum. Ħaġa oħra jekk dawn m'għandhomx opportunitajiet se jmorru lura f'pajjiżhom ukoll. Aħna għandna nesploraw is-possibilitajiet kollha. Grazzi ħafna s-sul Sara Frakos għal-minuta. Grazie ħafna. F'dal moment iva l-Mediterran jinstab fi situazzjoni vera kifra u eh, dawn il-flussi ta' migranti iva se jizdidu u rridu aħna nitrattawhom dawn il-persuni bħala bnedmin ċivilizzati bħala bnedmin. Imma il-maġġoranza ta' dawn l-immigranti aħna nafu li huma eh, musulmani u skont ir-reazzjoni uffiċjali il-popolazzjoni musulmana se tiżdied bi 30% fil-30 sena li ġejjin, ġifieri se jkollna xi 2.2 biljun U bħalissa l-Europa għandha um, perċentwali bervera baċ ta' eh, ċittadini musulmani ma b'dawn iż-żidiet nafu li f'20 sena oħra se jkun hemm 6% ta' żieda fil-popolazzjoni fl-Ewropa, ġifieri se jkun hemm tkattir ta' dil-popolazzjoni għalhekk aħna għandna bżonn nikkonsidraw dil-kwistjoni bħala Ewropeja u ma nistgħux inħallu l-istati membri jaħdmu weħedhom fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna il-kellim li imess. Grazzi ħafna, Sinjura President, kif smajna mill-Kummissarju Iva qed isiru ħafna tibdiliet fit-tramuntana ta' l-Afrika u l-istess jew xi ħaġa simili ġrat fil-vant tal-Ewropa xi 20 sena ilu. Ġifieri aħna rridu nkunu ferm kuntenti dwar il-fatt li hemm demokrazija li qed tinkiseb fit-tramuntana tal-Afrika. Mamma problema eh, dwar l-applikazzjonijiet ta' l-azil eh, fl-Italja, imma jekk l-Italja għandha problema l-Ewropa għandha problem. Is-soluzzjoni m'għandix tkun Taljana m'għandha bżonn tkun Ewropea, ma nistgħux aħna nalqu l-bilbin tagħna l dawn ir-refuġjeti, ma ma nistgħux naċċettaw ir-refuġjeti l-immigranti kollha. Għalhekk irridu aħna eh, nikkonsidraw il-pjan sur Bozutti li ġifiri li naċertaw li ripatrazzjoni isseħ meta huwa xira u tajjeb li dan namluħ u rridu nerġaw nibatu lil dawk li tifittxu l-azil li ma jisħolomx l-istatus ta' azil fl-Unjoni Ewropea. Rridu aħna natmu b'solidarjetà ma l-Italja. Grazzi ħafna sur Kelly. Is-sur Mikolasik. Grazzi ħafna, Signora President. Sinjuri, Jiena naħseb li il-problema li qed nitkellmu dwar aħna eh, tapplika għall-Ewropa kollha. L-Ewropa għandha bżonn turi s-solidarjetà u għandha jkollha approċċ komuni wkoll. Hemm dawn il-problemi bir refuġġjati ġejjin mill-Tunezija fl-Italja ma jista' jkun hemm pajjiżin oħrajn, Libja, l-Eġittu u llum Hemm eluf ta' refugġati ġejjin minn dawn il-pajjiżi u dawn il-fusti jistgħu jiżdiedu jekk il-problema aħna ma naħdmux biex nipruvaw nelbuwa. Sfortunatament, ir-rappreżentanti tal-Kunsil mhux eh, hawnhekk magħna mhux qed jismawna u aħna rridu ninaqdu kemm magħhom kif ukoll mal-Kummissjoni biex nippruvaw aħna insibu soluzzjonijiet bi bażi legali xirqa ma nistawx aħna naċċettaw ir-refuġġjati kollha li ġejin eh, mill-Afrika ta' eh, ovvjament dan mhuwiex lan tagħna dawk li ma jsoqlhomx l azil politiku dawn għandhom jirġu jitbatu l pajjiżhom Grazzi ħafna sur kumment sakas eh, biex nagħlqu mbagħad catch the għajd il-proċedura catch Grazzi ħafna. Signora Komissar, nixtieq jiena nilqak hawnhekk fostna qed nieħu pjaċir li jintied hawnhekk U um, iva, forsi l-lum għat netkelmu dwar Lampedusa, mbat forsi għada pedada Malta, mbat eh, forsi Milan, mbat eh, Brussel, Parigi. Uh, eh, nafu dilli din problema dix taqsam bis ma l-istati membri li għadin fil-nofsinar, ma problema għall-Europa kolla rridu għahna natmu fl-imkien, rridu nizaw l-mezzi u l-odot li dġa għanna għad dispozizjoni tana biex nipruvaw nelbu din il-problema, per eżempju Europol. Iva, nafu li Tmen xhur wara dħul fis-seħħa ta' dawn il-miżuri aħna għandna bżonn nirrevedu il-ftehim ta' Dublin 2 jekk hemm bżonn li nagħmlu din ir-reviżjoni. Grazzi ħafna. Grazzi għalhekk nistgħu nagħlqu l-proċedura catch the eye. Mela, issa sennala id-dibattitu issa, sennala il-lista ta' kallima u senna di l-mikrofonu jiena l-Kummissarju. Grazzi ħafna, Signora President, nishtiq nirringrazzjakom għal dan il-dibattitu kikku semani sur Bozutil fil-introduzzjoni tiegħi seta eh, jisma dak mm, kollu li huwa stess qal fid-diskors tiegħu ma jiena lesta li nirrepeti ruħi. Aħna l-esta li nużaw il-fondi kollha li għandna ta' tagħna biex nejlu l-awtoritajiet Taljani. Aħna l-esta li identifikaw x'tib ta' għajnuna għandu għandhom bżonn. L-Italja għandha ħafna esperjenza sabiex eh, tipprova taħdem kontra diżastri differenti ma forsi għandhom bżonn ta' għajnuna umanitarja biex jagħtu l-ken, medicina, ikel u forsi għandhom bżonn ta' għajnuna l-screening, eh, identifikazzjoni, ġifiri aħna se nagħtuhom din l-għajnuna u aħna bħalissa qed eh, nitkellmu Eh, nitħatu maħom fuq dawn il-kwestjonijiet. Iva, em, Frontex li għedin emmek maħna nizamu naw kol il-possibiltajiet differenti waħna l-esti li nibatu operazzjoni ta' Frontex fi periodu qasir ħafna ta' żmien, imma ovvjament irridu aħna niddiskutu l-aspetti differenti ma' l-Italja kif ukoll il-pajjiżi li jistgħu jikontribwixxu. Jiena ferm kuntenta li eh, sur rapport eh, sur Bużutil ir-rapporter ta' Frontex u forsi se jkollna dokument fil-futur ukoll bil-emendi fil-futur jekk se jkun hemm operazzjoni fil-Libratun ta' Tunezija, ovvjament irridu nagħmlu dan b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet mit-Tunezija u għadna ma sanniex ta' dan il-punt u aħna wkoll qed inħeġġu lil Eh, li Tunezija biex jihdu lura dawk eh, l-individwi li mandomx bżon ta' protezzjoni internazjonali, aħna konċi tal-problemi li eh, u l-kwistjonijiet li ntqajmu, u aħna konċi li forsi mandomx liġijiet partikolari, ma l-affarijiet għandhom jiġu eżaminati kas b'kas u dawn l-affarijiet għandhom jiġu studjati bir-reqqa. Aħna wkoll l-essi li nappoġġaw l-autoritajiet ta' Tunezija billi natu għam taħriċ, fondi, għajnuna, pariri, iva, il- Bord mux xed jaħdem f'Malta palissa imma dan il-bord għad li jissa eh, jibat l-esperti l-Italja jekk hemm bżonn u aħna l-ġimgħa dieħla fil-Kunsill Grek se niddiskutu din il kussjoni u se niddiskutu l kussjoni wkoll waqt il-Kunsill tal-JHA, Konsil li se jseħħ il-ġimgħa d-dieħla u aħna tnaħdmu wkoll magħhom fl-HCR biex eh, nitolbu ma għajnuna għal dawk li għandhom bżonn jiġu identifikati jekk forsi għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali u ngħinuhom ukoll għal fil-futur il-Frontex ukoll responsabbli li tagħmel l-analiżi għal-reġjun kollu kemm hu fit-Tunizija kif tafu hemm eh, sitwazzjoni Eh, ta' tama u aħna sena poġaw l-izviluppi temmek il-Sinjura Ashton kienet temmek il-bira sabiex tiddiskutu mal autoritajiet u aħna l-essina tuwa majnuna li dawn jamlu l-elezzjoniet tagħhom u aħna u koll lessi li insaxhu najtu għajnuna biex dawn insaxhu l-izvilupp demokratiku tagħhom majnuna ekonomika li tista' tingħata wkoll u aħna t-diskutu programmi differenti ta' mobilità u aħna lessi wkoll inkatru l-possibilitajiet li nisjitlu b b'mod legali l-Ewropa mbagħad hemm eh, diskussjoni diskussjoni wkoll fuq konferenza ta' donaturi na naqbel ukoll ma' Sur Mauro oħrajn li qalu li ovvjament irridu nistudjaw ir-reġjun kollu kemm hu hemm ħafna li kienu sorpriżi meta iva waqal ħajt ta' ben li ma kienx hemm xi pjantazzjoni eh, eżatt dak il-ħin u l-affarijiet kienu ftit diffiċli imma ovvjament dawk li qed jitolbu l-libertà ta' demokrazija xi ħaġa li aħna għandna bżonn napoġġaw qed ukoll nirrevedu l-pjanta tal-politika tal-ġirin per minħabba dam l-affarijiet u aħna t-nistudjaw il-reġjun kollu l-Eġittu b'mod partikolari l-pajizi l-oħra u kolli ġifiri kif aħna vera nistaw nużaw l odda li għanda dispozizjoni tana il-fondi li għanda l-politiki li għanna sħalli dawn ikunu immirati għal dawn l-izviluppi reċenti f'dan il-reġjun. Ġifiri nishtiq nirġan ringrazzjak, Senjora President, għal dan il-debattitu ninsab li senerġu diskutu dan il-punt, dan il-punt li jinsab fuq l-agenda tana sepa jibqa fuq l-agenda tana u nishtiq nerġan serraħ taħras ta' kulħadd li l-Kummissjoni tissegwi il-kwistjoni mill-viċin ħafna u aħna lesti li nejnu kemm l-Italja kif ukoll l-Tunezija u l-pajjiżi l-oħra li huma affettwati minn din il-kwistjoni. Grazzi ħafna Kummissarju Malmstrom. Għalhekk aħna nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu u mbagħad għanna il-rapport sa' Sinjura Omen Reuten lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibli u siguri se nati għalek naqra ħin lil